tal-Konsellu tal-Kommissjoni eh, dwar ir revizjoni tal-Presidenza Lussemburgiża. Nixtieq eh, nilqa' lil eh, ministru Lussemburgiż Xavier Betel kif ukoll il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker. Sur President, eh, Sur President tal-Komissjoni, Aziz eh, eh, deputat tal-Parlament Ewropew, Nishti nirringrazzjakom tal-għajtuni biex namel dan rapport għasir, konċis, ġifiri, biex nidħol f'kull dettal. Il-presidenza tagħna kienet eh, waħda li saret f'kuntest diffiċli u anki wkoll eh, drammatiċi sfidi li qatt ma rajna bħalhom eh, u ridna nagħtu tweġibiet tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fejn issa bdejna it-triq tajba. Mm, rajna wkoll tentazzjonijiet illi nħarsu iktar lejn zokritna. U eh, peress eh, illi kienna deġa kontest diffiċli, eh, ġifiri zjeda ta' terrorizmu, il-krizi migratorja, biex ma semmix u koll l-attentati li rajna iktar tard fis-sena. Dan kollu kien jitlab illi naġixxu malajr u b'mod konkret fuq il-kriżi migratorja minn ixħanqot nidħol fi fid-detal, ħadna impen fuq responsabilità tal-istati membri biex dawn juru solidarjetà bejnietom. Din hija xi ħaġa illi eh, rridu nkomplu eh, nisguraw għad-dinjità ta' dawn il-migranti eh, biex nagħtuhom ħarsien internazzjonali kien hemm ukoll politika ġdida ta' ritorn u riammissjoni, twaqif ta' hotspots, għafa ġdid kif ukoll it-tisħiħ tal-frontieri esterni tal-Unjoni. Dawn il-miżuri kollha aħna daħanjon fis-seħ burġenza issa huma parti minn strument importanti fil-politika migratorja tagħna li għadha mhijiex lesta u għabbażi ta' mm, deċiżjoni li adottajna f'Deċembru eh, tal-2015. Rridu assolutament eh, nizguraw li deċiżjonijiet li ħadna nimplementaw mela li mela li fl-aħħar mill-aħħar eh, nistaw innaqsu innaqsu l-flussi u nistaw intejbu situazzjoni jekk nimplementaw dawn id-deċiżjonijiet. Mux l-inqas eh, importanza motija l-zona Schengen, eh, importanti li il-regoli jieġu rispettati, eh, għadna anki f'Novembru li fejn u meħtieġ iva. Ikun li ikun kontrolli fuq il-frontieri, però mhux li kull min ifettillu jaqbad u jdaħħal il-kontrolli u jala u jalaqhom. Um, rajna wkoll il-priorità li um, ma manħallux nħallux uh, ċertu idejat jidħlu biex uh, in-nies uh, jagħmlu l-opinjoni tagħhom. Aħna rridu u ħassejna li kellna naġixxu malajr u kulħadd kulħadd irid jirrispetta il-parti tiegħu il għaliex iva hija kwistjoni ta' solidarita bejn l-istati membri eh, fuq livell politiku u mhux legali. Is-solidarjetà eh, fl-istorja tal-Unjoni mhijiex eh, triq f'direzzjoni waħda, inti trit tiġi maqtat ukoll din eh, dan kien proċess li kien jinvolvi wkoll eh, l-imseħba tagħna mill-Balkani, kellna laqat eh, fuq ir-rotta tal-Balkani u nafu li vera mhux mhux qegħdin fi sitwazzjoni ideali, nafu anke wkoll sitwazzjoni fil-Libanu, il-Ġordan, ġifieri rridu nkomplu nirsistu hemm ukoll terrorizmu rridu nkomplu naħdmu però ma rridux noħolqu nħaltu eh, il-ħas mal basal, ġiviri, terrorizmu fuq naħa u migrazzjoni fuq naħa oħra. Pero aħna xorta ħadna miżuri eh, diġa mill-bidu ta' sena wara l-attentati ta' ċali ebdo. Rridu nifirħu kol li wara tliet snin ta' deċiżjonijiet fuq direttiva PNR fl-aħħar eh, adottajnija flimkien mal-Parlament eh, b'mod eh, accelerat eh, ħabrikna u grazzi għal-Parlament ukoll irnexxinna naslu jekk irnexinna nagħmlu dan il-progress kien dejjem bl-appoġġ tagħkom. Allura grazzi ta' din l-opportunità u jena Nishtiq nħu l-opportunità biex nirringrazzjakom. Grazzi tal-li eh, matul sitxur eh, tajtuna l-lok biex nkunu eh, inċizivi u biex nkunu ċaru kol fost 36 dossier li aħna adottajna permezz ta', permezz deċizjoni kienem kien hemm dik ta' riforma tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, mm, il-ġbir tad-dejta mm, tal-passiġġieri, mm, il-punt fu il-presunzjoni ta' innoċenza regolament fuq l-indiċi ta' referenza kif ukoll il-ftejm fuq il-ħarsien ta' dejta dawn fost affarijiet oħra. Presidenza Lussemburgiża organizza dialogu politiku fuq ir-rispett ta' l-istat ta' dritt fiħdan l-Unjoni. Diskussjoni fl-aħħar sitt xhur u partikolarment fl-aħħar jiem urew kemm dan huwa proċess relevanti. Dialogu li għadu fil-bidu ċertament imma illi ħajkun kruċjali fix-xhur li ġejjin fis-settur tal-intern, ħna u koll konna inċizivi, rajna li eh, naffaċċaw il-krizi eh, tal-settur, tal-prodotti tal-ħallib, kif ukoll dak tal-azzar, rajna li nevitaw kompetizzjoni eh, arri użleali. Hemm ukoll il-ftejm futur TTIP u koll il mekanizmu eh, ta' rezoluzzjoni ta' konflitti bejn stati u investituri Nexxinna inlaqaw inlaqaw l-istati membri eh, fuq eh, suġġett importanti ta' tita per it-tnejt għaliex dan huwa suġġett importanti li qed jistennew ħafna minnu ċittadini tagħna. Allura importanti illi ta' kollu li nagħmlu isir b'mod trasparenti il-konferenza ministerjali eh, tal-WTO eh, u koll ehm, kienet eh, aspet importanti tal-ħidma multilaterali tagħna. Issa importanti li nifokaw fu qafas qafas ċar dem feħdan il-pjan ta' investiment ta' Juncker kena pro ġenerali tal-Konsil, mbaħt eh, li eh, rappreżenta l-ewwel pass lejn su eh, Ewropej tal-kapital. Il-ħaqna ftejm fu l-iskambju ta' informazzjoni fu it dħul fiskali dejjem fuq dan is suġġett eh, il-fiskalità ġifiri kena l-adozzjoni tal-lini gwida BEPS tal-OECD eh, kienem eh, u koll l-idea ta' governanza Ewropea ma' u koll soċjali illi kienet importanti u tibqa u tibqa priorita tal-Lussemburgu aħna ċertament għamilna ħafna imma għadbaqa ferm xisir eh, issa l-izvilupp sostenibli eh, fid-dawl ta' l-Agenda 2030 ħdimna ma' u koll ħdimna u koll fuq il-kontribut tagħna fl-imkien eh, mal-kontraparti franċiża għal COP 21 dejjem fuq is-suġġett tal-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku ħdimna favur governanza ċara soda favur eh, favur eh, tranzizjoni enerġetika sostenibli u enerġija li tiġġeddet eh, kien hemm ukoll ir-raba pakkett tal-ferroviji illi jkompla jixpruna il trasport permezz tal-ferroviji u jiżviluppa il netwerk Bdejna wkoll ehm, l-izvilup ta' su uniku eh, digitali eh, li eh, ċertament irid jaddi mill-proċess ta' arfien reċiproku imsaħħaħ. Permettu li li nsemmi li l-ħakna qbil importanti bej il-kolleġislaturi fuq direttivi NCS illi issaħħaħ in-networks ta' informazzjoni Ewropej, però hemm ħafna xisir anki f'dan is-settur hemm ukoll eh, il-ftehim eh, ma' l azja u l-Amerika. Però irrit irrit ngħid li ma rridux inħallu 28 eh, regoli differenti xi kull dan frizzati membri l-imħuħ brillanti tagħna mm, jisparixxu bnadi oħra. Nnexxina u koll eh, ikonna kondizjonijiet iktar eh, armonjużi eh, fiħdan triangolu istituzzjonali ħafifna l-proċess u nittamaw li kemm jista' jkun dan il-ftejm li aħna bdejna mhux biss nimodernizzaw il-mod kif kif jaħdmu l-affarijiet imma wkoll illi titħaffef il-pis amministrativ u budġetarju u li dan fl-aħħar mill-aħħar ukoll jibbenefika lill-istati lill-kumpaniji żgħar u medji. ġanna li kulħadd mm, jistaqsi wkoll mm, dwar il-fatt li zazaħtana iridu jkomplu eh, ħossuhom parti mill-Ewropa jridu. Eh, ħarsu lejn il-futur jiena kelli l-fortuna li bħala Lussemburgi studjajt Franza, għamilt Erasmus fil-Greċja. Eh, niftakar li eh, per eżempju minn ehm, mill-Greċja eh, kiku kiku ma kienx hemm Illum il-ġurnata ma nafu li memx frontieri, wieħed għandu l-libertajiet li jemxi jista' jmur jistam jilħab ma xi ħadd li m'għandux eh, l-istess eh, passaportu u importanti li nfakru eh, dakollu li aħna ksibna dakollu li aħna nirġildu għalih u mhux noqogħdu ninfitlu fuq dak li ma nexxinniex niksbu jew kella fuq id-djufijiet tagħna. Naħseb illi eh, bdejn is-saħħa għandna naffrontaw l-isfidi tagħna. Iva, ċertament nista' nkompli eh, ngħid eh, imma l-ħin qed jafas aħna tassew kuntenti illi kellna l-darbohra il-Kunsill fidejna permettu l hawnhekk ukoll nirringrazzja lil funzjoner kollha minn naħatana, minn naħa tal-Kummissjoni, minn naħa tal-Parlament, iva jien qed nagħmel id-diskors hawnhekk imma ċertament ħafna xogħol minn naħa tagħhom mar wara dan id-diskors. Nixtieq illi nirringrazzjahom il-koll. Grazzi. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat jetzt der President ta' Komissjoni. Grazzi ta' sew, Sur Prim Ministru, nadu sa' Assur Jong. Mesdames et Messieurs Grazzi, eh, Sur President, eh, Sur Prim Ministru, eh, Aziz Deputati, memmen rajna xurxin l-ħar darba kien hemm atroċitajiet ġodda li saru f'Istanbul kif ukoll f'Ġakarta. Demokrazija tagħna rappresentata minn dan il-Parlament u l-valuri li fuqhom sejjes eh, ma propi dawn it-teddidiet eh, terroristiċi u naħseb eh, dawn qatt ma ħajwaqfuna milli mill nkomplu mill-milli nisvijaw mill-vizjoni tagħna u mill-ġrida tagħna favur il-libertajiet tagħna, favur il-mod tajxin t'ana, il-valuri, il-mod kif aħna ngħixu flimkien, insomma, l umanita kollha kemm u l-ħarsien tagħha. Sur eh, Prim Ministru eh, fuq eh, il-presidenza ta'kom nixtieq nixtieq tassew b'moċċar infaħħar il-kisbiet ta'kom proset Prim Ministru anki il-Ministri kollha li akkompanjawk il-presidenza ta'kom għamlet biċċa xogħol eċċellenti u il illi uriet illi Lussemburgu wara illi l-essenza hija fil-fexken iż-żar u eh, illi mhijiex il-kwantità imma il-kwalità. Kwalità brillanti. Fl-istorja niftakru eh, illi fl-1985 eh, hija kienet kapaċi tikkonkludi l-att uniku illi wasal għas Ewropew intern kif nafuħ fil-fat eh, l-estiet l-ewel fazi eh, tal-laqa intergovernattiva eh, u nafu li kienem laqa u koll importanti li fl-axar mill-axar waslu għat kabir tal-Europa u għal nifs ġdijt fil-fat dak iż-żmien dak iż-żmien wrew li kienu eh, kapaċi immanki eh, taħt il-presidenza tagħkom eh, intwera dan il-wirt li li intom ħattu l-presidenza taħtu. Mux faċli ċertament meta jkollok 28 stat membru eh, mentalità differenti, eh, specialment meta l-opinjonijiet huma kompletament eh, opposti. Intom attakajtu anki ċertu files li ehm, kienu kważi kompletament mejta bħal per eżempju dak tal-PNR, intom semmejtu koll il-ftejm intergovernattiv, intergovernativ, aspett eh, importanti eh, li nishtiq nsemmieħ, l-eleganza li bija ħdimtu eh, anki tul il-COP 21 ħalliet il-frott. U naħseb li dak il-jem ħajbqa imnaqax fl-istoria reċenti. permess tal-Ministru Aserbornu, permess tal-Parlament eh, tijak, eh, irnexxinna nilħu bil ehm, u kol għal-rekolizzazzjoni u ir-riammissjoni eh, tal-migranti. Naħseb illi dan u għaftejm illi intom irnexxilkom twaslu għal-realta vera xikultant forsi kelkom eh, taħdmu iktar eh, bil-lajma, eh, imma insomma xorta wasaltu fuq it tal-hotspots, anke fil-rotta tal-Balkani, kien hemm il-pjantazzjoni mat-Turkija u u wkoll konna kooperazzjoni iktar utli eh, mal imsieħba Afrikani. Illum il-ġurnata aħna sinjuri għandna għoda ġodda biex kunu iktar effikaċi, iktar ordnati u il-pressjoni migratorja. Iżda għadba għanna nimplementaw iktar eh, oda toħra, iktar innovativi partikolarment uh, dak li għandu x'jaqsam eh, ma ma aġenzija tal-Gwardji tal-Kosta u tal-Frontieri, imma imma nafu illi din hija xi ħaġa li tieħu iż-żmien huwa eżerċizzju twil li madana kollu ma jfissirx li rridu naqtaw qalbna. L-Presidenza Lussemburgiża mod utli ġibdet attenzjoni dwarhom u bdiet l-azzjoni ehm, mela fuq il-hotspots u fuq eh, il-gwardji tal-kosta u tal-frontieri. Dawn huma kollha ehm, punti li jorbtu ma' xurxin ma' rridux nikkonsidrawhom b'mod separat u mal dot kollha li semmejt illi ħajnuna nindirizzaw il-fluss migratorju u naqsu eh, il riskju eh, illi u hemm prezenti għaż-żona Schengen li jiex hemm żoni reali u veri eh, illi jeddu eh, id żona Schengen. Eh, jista' jkun li għada fil-ħodu nirrealizzaw li l-ispess ta' dan kollu tal-fatt li ma nkunux aġixxejna ikun ikun Ares. Ġifieri nafu li hawnhekk hemm hemm ukoll fin-nofs is-suq intern hemm l-euro, ġifiri, eja, eja kunu ambizjużi. Aħna qed naffaċċjaw diffikultajiet kbar, imma, imma. Il-Presidenza Lussemburgiża U naħseb illi eh, dejjem zammejtu l-istampa ġenerali u dimkom minna ma kontu sfokati eh, intom eh, negozjajtu bħila u b'diplomazija naxielkom eh, ġibu fl-imkien bosta partijiet għan negozjati li forsi fil-bidu kienu kompletament opposti naxilkom tavanzaw ħafna fuq regolament dwar l-arranġamenti tal-ħarsien ta' data li żgur eh, li jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-kisbit il-kbar tagħkom. sinura Reding hawnhekk prezenti tiftakar meta kien hemm regolament dwar il-ħarsien ta' data ura fl-2012 u fejn eh, kien hemm l-adozzjoni fuq rekomandazzjonijiet eh, u din fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa li wassalnija, wassalnija fil-porti ġifiri dini għaxa ħaġa illi tassew nishtiq eh, nifraħ l-sur Betel u l-kollegi kollha tiegħu għall sforzi kolla li huma investew f'dan id-dossier. Kien hemm ħafna suċċessi u jiena nixtieq eh, tassew għal eh, għalkemm kontu biss la kien hemm ħafna nies li kontribwixxew u tassew għandkom għal-fejn tkunu gburin għal bicċa xogħol eċċellenti li għamiltu. Grazzi. Grazzi. Grazzi tassew. Sur eh, komissarju sanad il-kelma l-senjura Redinga bħala president tal-PPE. Sur president, eh, il-pajzi zar u ma kapaċi jamlu presidenzi tajbin eh, il-Lussemburgu tixet għal dan mill-esperienza mill-esperjenza li għanda ta' diversi xirent ta' snin ċertament in-natura eh, tal-affarijiet eh, imbidlet eh, nafu li il-ruol permanenti tal-President tal-Konsil mm, imma Insomma, jibqa l-fatt illi eh, il kummissjoni eh, tipproponi mbagħad il-koġislaturi artiklu artiklu eh, iridu jitħabtu u jiddiskutu artiklu artiklu imma insomma il-presidenza Lussemburgiża għall-Iberika irnexxela tagħti diversi files il-ftehim interistituzzjonali, il-pakket ferroviari, il-pakket fuq il-ħarsien tad-dejta, fuq il-PNR u nista' nibqa' sejra xogħol eh, illi juri eh, ħila u ħakma ta' suġġetti, eh, kompetenza u dejjem fl-interess tal-Ewropej. Il-funzjonarji l-Lussemburgizi tassew u rew il-ħila tagħhom u jena nixtieq hawnhekk ringrazzjom minn qalbi. Intom u rejtu t-tmexxija Is-sur eh, Aserban kien kullimkien, eh, kullim eh, kien hemm ukoll is-sur Niko Schmidt li tassew kien disponibbli għall Parlament Ewropew, kien hemm ukoll il-COP 21 fejn il-Presidenza Lussemburgiża wieżnet ix-xogħol eċċellenti tal-Franċiżi biex bekk l-Ewropa titkellem vuċi waħda. Allura grazzi kbira lil kulħadd mill-bqija, insomma, kriżi wara l-oħra, eh, kriżijiet bħal laqat marajna bħalhom dawk ta' terrorizmu, tal-migrazzjoni, rajna f'bosta sa' membri, żieda tal-populizmu, ta' nazzjonalizmi, tal-egoizmu u wkoll ta' nuqqas ta' responsabilta tal-mexxija tagħna, ta' ċertu mexxija tagħna għal futurazzjonijiet ġenerazzjoni futuri. Eh, iva, il-presidenzi eh, jimbidlu eh, imma daw l-sfidi jibqaw. Imma għanna testijiet fundamentali li jitkelmu dwar rispet, eh, dwar solidarieta, jitkelmu eh, dwar eh, Europa illi timx l qudim Uħna għal din it-tip ta' Europa illi għet nitolbu. Grazzi ħafna din hija wkoll redatana għal 2016 u s-samma di delvo għal Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sur Prim Ministru, Sur President, Sur President tal kummissjoni Eżis Delegati, bħala mm, bħala president eh, jera ma nistax eh, tal-grupp tiegħi ma nistax ħlif eh, infaħħar il-presidenza Lussemburgiża proset għal siċur li għaddew l-Europa li kienet tħabba twiċċa U għada tħabbat eh, wicċa mal-kriżijiet, eh, kriżi tal-valuri Ewropej li jeddu eh, il-koezjoni u l-valuri tal-Unjoni, tassew intom dimtu ċertu stil, s-sora Serborn dejjem vjaġġa biex jiddefendi l-libertà kif ukoll Nikola Schmidt li ma nafx kemm il-lejl qattawnek jitħabbat mal- mal-parlamentari ma insomma naħseb dak li nixtieq nfaħħar huwa wkoll ix-xogħol li intom eh, għamiltu fuq id-dossier li nisimgħu inqas dwarhom eh, mux ħanqot nsemmi il-PNR, ġifiri, ma il-xol, il-kollaborazzjoni. Il-parlament eh, kien wieħed eżemplari u naħseb illi dan huwa ċertament grazzi għal tmexxija Lussemburgiża ma u kollu u mux inqasa għall-impen eh, tal-funzjonari dawk prezenti fil-Lussemburgu u dawk għawnek eh, jew kella fil rappresentazzjoni permanenti nishtiq nirringrazzjom partikolarment eh, issa ma jifdallix xlif nittama li l-presidenza futuri juru l-istess impen, l-istess spirtu ta' solidarieta u jaħdmu dejjem fl-interess tal-Unjoni illi tant neħtieġu. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Delvo, naddu issa għal kallim fisem li sijar l-onorevoli Stevens. Grazzi tassew, President, kollegi. Meta il-Lussemburgu ta' bidu l-Presidenza tiegħu is ta' kienet priorità' U intlaħa u kol ftejm fuq il-fajl tal-PNR matul din il-presidenza dan ser ikun progress importanti ħafna fil-ġida kontra terrorizmu. Apparti minnek, ser jiġi stabilit u kol uffiċju kontra terrorizmu fiħdan il-Europol. Dan ser jaħdem sabiex jiġu identifikati ġihadisti. Iżda, il-privatezza ta' ċittadini xorta qed tiġi irrispettata rispettata fil-liġi dwar il-protezzjoni ta' data ġiet adottata. Sar ħafna progress u koll fil-qasam tal-immigrazzjoni fuq il-program ta' rilokazzjoni għal-kem eh, dan kien pjuttost limitat għaliex li ta' membri ma għarfux responsabiltajiet tagħhom li jridu jikkontrollaw il-frontieri tagħhom. Importanti ħafna li dan isir għaliex dan in-nuqqas ta' azzjoni kompla ikkabbar din il-kriżi ta' migrazzjoni. Aħna qed ngħidu illi rridu nwaqfu dawn il-flussi migratorji billi nimmiraw lejn dawn id-dajes qabel ma jaslu fil-pajjiżi tagħna. Aħna qed nagħmlu dak kollu li nistgħu imma qed narfu wkoll x'nu l-limitazzjonijiet tagħna rridu nagħmlu dak kollu li huwa fil-poter tagħna biex nipproteġu dawk li huma vulnerabbli. Imma rridu narfu wkoll li mhux kulħadd jista' jaqbad u jiġi fl-Ewropa b'mod illegali irridu nħarsu lejn dawn it-traffikanti u naraw li din il-prassi tintem darba l dejjem. Jiddispjaċini illi ma semmiex l-approċ tal-Unjoni Ewropea lejn it-talba ta' Renju Unit li ssir riforma fl-Unjoni Ewropea. Dan naħseb huwa punt importanti ħafna li għandu jiġi indirizzat. Grassi Onorevoli Stevens issa fisem l-Alde Sur Gerra. Sur eh, President, Sur President eh, tal-Komissjoni, Sur Prim Ministru, eh, Ziz Deputati, Ivan Toma, u rejtu xinu mal prioritajiet u tu l-sitxur ta'kom fil-fat konċidew ma' situazzjoni ferm diffiċli. Fl-axħar tal-presidenza ta'kom realizzajna li l-kriżijiet li kienem diġa fl-olju <laughs> kważi saru esistenzjali għall-Unjoni Ewropej għall-Unjoni Ewropea għalfejn eżistenzjali l li li sa' membri tagħna mhumiex lesti li jagħtu l-kompetenzi meħtieġa biex biex insibu soluzzjonijiet insolvu l dawn il-problemi sfidi kbar mm, illi eh, sebta faċawkom pero eh, kien hemm eh, sforzi illi waslu għal suċċess eh, fis settur per eżempju eh, tal-ġustizja u l-intern eh, intom ksibtu u koll rizultati tajba mm, fil-settur soċjali kif ukoll fil-ġlida favur l-ambjent u l-iżvilupp sostenibli iva. Intom u rejtu illi kaja li l-bidu diffiċli ir-riżultati xorta jistaw jinkisbu nafu li hemm uħut illi jippruvaw uh, jitfaw il-bsatan ferroti imma intom xorta mm, wasaltu eh, nafu li emmuħut illi eh, eh, jisu per eżempju il-fat li dawn il-migranti li ġejjin u ma pis imma naħseb illi għanna um, Għanna bżon um, bħal Ġermanja nieħdu l-eżempju, Ġermanja li laqat 24,000 uh, migrant, um, anki jekk dan forsi uh, ikun f'numri inqas u iktar mifrux uh, fuq iż-żmien. Il-fatt illi um, naqsmu naqsmu l-pis eh, hija xi ħaġa li rridu nkomplu eh, nisqu fuqha. Naf li minkejja li l-Presidenza għaddiet xorta tibqgħu taħdmu eh, favur Unjoni Solidari. Aħna nibqgħu nserħu fuq it-talenti tagħkom fuq il-kollaborazzjonijiet li intom għandkom fuq l-esperjenzi u l-expertise u nittamaw illi l-Ewropa tkompli tavanza biex ikun Ewropa iktar federali rridu rridu naraw ehm, illi eh, l-aspetti ta' sovranta jew kella nazzjonaliżmu ma jxekluniex milli navanzaw iktar bħal Unjoni. Rridu Unjoni ehm, soda, effikaċi u miftuħa biex eh, namlu dan rridu nejdu illi jekk ma namlux qabża kbira federali qudiem dan kollu dan kollu mhux se jkun possibbli. Grazzi tassew Sur Görans nadu issa għall-Onorevoli Papa Papadimulis. Grazzi tassew Sur President, Sur Bettel President Juncker jiddispjaċini, iżda jiena ma nistax naqbel u laqas l-grupp tiegħi ma jista' jaqbel ma dan l-ottimizmu kollu li qegħdin nisimgħu dan it-tifħir kollu għax-xogħol li sar. Il-Presidenza tagħkom iva ħadmet għamlet xi sforzi imma jekk inħarsu irridu niġġudikawkom għabbażi ta' dak li ksibtu għabbażi ta' riżultati wara sitt xhur ta' ħidma. Il-fatti l-istatistika tħassibna Importanti li nerfaw ċertu, ċertu responsabilta' 160 elf immigrant suppost kienu ser jiġu rilokati kif ġi deċis settembru, imma xinuwa ir-riżultat fil-verità? Wieħed fil-mija biss minn dawn l-immigranti ġew eh, rilokati mill-ammont oriġinali li qbilna fuqu. Il-Greċja qed terfa' ir-responsabilta tal-85% ta' dawn l-immigranti. It-Turkija suppost kellna ftehim mal-awtoritajiet Torok, imma ed umma edin jistennew l natom il-flus minajr ma jerfaw responsabiltajiet li suppostet jerfaw. Imbagħad għandek in-nazzjonaliżmu, il-ksenofobija li iwasluna biex ngħidu se nagħlqu Schengen. Il-waqa ta' Schengen fisser ukoll il-waqa taż-żona euro u mhux biss bati id-demokrazija imma anke l-ekonomija dan ifisser aktar faqar, aktar għat. Issa wasal il-waqt mhux li noqogħdu nisimgħu it-tifħir imma li nieħdu inizjattivi serji biex nindirizzaw dawn il-problemi. L-iżvilupp biex niġġieldu il qat biex b'vuċi waħda wkoll nindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni. Grazzi tassew issa fisem il-ħodor l-Onorevoli Koffer. Grazzi tassew, Sur President, Prim Ministru il-Presidenza tagħkom Sur Prim Ministru kienet mimlija pjanijiet u seħħu bosta eventi fis-sitxur tagħkom. Seħħafna ħafna matul il-Presidenza tagħkom. Ridun qablu danijiet tagħkom ma kif tassew marru l-affarijiet. Fuq il-kustjoni tal-politika kommerċjali u dik ta' l-industrija u anke l-Small Businesses Act u anke il-greening ta' semestru Ewropew. Jiena naħseb illi kien hemm prestazzjoni pożittiva tal-preżenza tal lussemburgiża li teleb l-aspetti negattivi kollha. Anke il-PNR li ġi konkluż naħseb li din kienet importanti ħafna. Il-Ministri tagħkom ukoll eh, ta' kontribut fil-COP21 ta' Pariġi u nifirħukom mal progress kollu li ksibtu fil-Presidenza tagħkom. Naħseb li jekk inqisu l-affarijiet kollha flimkien qegħdin sitwazzjoni fejn fl-Ewropa il-ħajja normali imbidlet għandna sfidi differenti, għandna numru ta' kriżijiet differenti qudiemna u ma naħsibx li l-affarijiet ser jinbidlu millu malada, il-ħajja normali tagħna imbidlet u għalhekk qed nitilfu il-fiduċja anke min-naħa ta' ċittadini tagħna jekk irridu li politika tal-biża tirbaħ jekk ma rridux ansir din il-politika tal-biża tirbaħ, irridu nimplementaw politika effettiva. Din mhix dan mhux appell retoriku, mhux kwistjoni ta' paroli, hija kwistjoni ta' fatti li nagħtu tama liċ ċittadini tagħna u li nofru bidla u li nagħmlu dak li huma tassew jeħtieġu. Irridu għalhekk niżguraw illi aħna naħdmu bċertu livell għandu prestazzjoni tajba, eh, intom għattu kol fil-presidenta ta'kom li rridu nisimaw li ċittadini ta'na. Nkunu leali u responsabli lehom. Irridu nisimaw li ċittadini ta'na dejjem anke jekk jgħidu affarijiet li mhux dejjem joġbuna. Jekk huma ma jridux illi napprivaw it tip ma nistawx ninjorawhom u li nilabu għata torox u li ma natux kas, irridu nkunu responsabli u rridu nimplementaw it-tibdil li huma jħtieġu. Is-solidarjetà inti għat li importanti, iva, naqbel, iżda din tittimxi miż-żewġ naħat. Per eżempju, solidarjetà mal-Polonja fil-kriżi tar-refuġġjati rridu nofru solidarjetà mal-Polonja anke fuq il-rotot ta' migrazzjoni tal-Tramuntana rridu nuru solidarjetà. Inti għat li kulħadd qed aħares lejn interessi nazzjonali. M'għandux ikun hemm konflitt bejn dawn l-interessi nazzjonali u l-interess Ewropew. Dan jista' jsir minħabba Brexit, minħabba kriżi tal-immigrazzjoni. tal immigrazzjoni hemm bżonn ta' strateġija Ewropea li tkun taqbel ma' l-istrateġiji nazzjonali li tikollna soluzzjoni Ewropea li tkun appoġġata mill-pajjiżi differenti. Jekk ma nagħmlux il-progress meħtieġ żgur li se jkollna eh, effetti negattivi l-onorevoli Valli. Grazzi tassew sur President, illum għanna d-demna paradoss Ewropew eh, bil-Presidenza tal-Lussemburgu għettajt li kisbet ħafna suċċess fil-qasam tal-ġustizja u trasparenza fiskali pa' direttiva fuq l-iskambju automatiku ta' informazzjoni fiskali fuq il-tax rulings għalfejn ma' nsemmux illi dan sar f'kunsill limitat u li ma rispettax ir-rida tal-Kommissjoni u tal-Parlament. Anke anke fil-qasam fil-kussjoni tal-fijat fejn kien hemm għajnuna mill-istat mhux kif suppost, Il-Lussemburgu eh, titħallas għal dawn l-affarijiet mhux il-pajjiżi li minnhom ħarġu r-riżorsi bħall-Italja. Id-deċiżjoni ta' Brussell tittiġi kritikata għaliex ser twasal inċertezza għal l-industrija u narajna x'inhu l-wiċ veru ta' Lussemburgu. Tistgħu tkomplu tħarfu kemm tridu ma' din hija l-verità intom gawdejtu minn fuq darħat ieħor minn fuq eh, taxxi li suppost ħalsu l-kumpaniji tagħkom. Naprofitta ruħi mill-President ta' President Juncker, aħna qed nistennew bidejna miftuħin fil-Komitat Taxe biex nitkellmu wkoll fuq ir-rapport Kreke ejja tkellem mana u ċara ħaġa darba l dejjem għaliex nkella qatt sajri jixir ilkom lebda tip ta' kredibilta. Grazzi tassew, onorevoli Valli, naddu issa għall-onorevoli Le Pen. Sur President tal-Lussemburgu, membri tal-Parlament Ewropew, il-Presidenza Lussemburgiza bdiet bil-kas LuxLeaks evażjoni ta' taxxa għal kumpaniji multinazzjonali mmexxija mill-Lussemburgu u l-bqija tal-Ewropa tħallas għalihom. Il-membri ta' din il-Kamra deċidew li m'għandux ikun hemm kumitat ta' inkjesta. Għanna silenzju sħiħ fuq din il-kwistjoni. Il-kontribwenti tat-taxxa onesti u negozji żgħar mod partikolari jridu jkompli ħarsu iktar taxxa minħabba din l-evażjoni ta' taxxa organizzata fil-Lussemburgu. Hija xi ħaġa tal-mistħija li ma jista' jsir xejn dwar dan qegħdin naraw dawn il-flussi migratorji dejjem jikbru numri straordinarji ta' nies li qegħdin dejjem javviċinaw ruħam lejn l-Ewropa. Rajna wkoll attakki sesswali kontra n-nisa fil-pjazza ta' Kolon. Dan huwa pass lura fiċ-ċivilizzazzjoni tagħna. Irridu niddefendu id-drittijiet tan-nisa biex huma jkunu jistgħu jgħixu b'mod ħieles fil blied tagħhom. Għandna se jkollna konflitt fis-soċjetajiet tagħna jekk se jkun se nkomplu għaddejjin b'dan it-taħlit ta' kulturi li mhux imdorrin jgħixu flimkien, il-pajjiż tiegħi esperjenza terrorizmu iżlamiku, il-ġlida kontra il-radikalizmu u kontra l-frontieri tagħna huma importanti ħafna biex niżguraw is-sigur ta' ċittadini tagħna. Imma hemm bidla hemm bżonn ta' bidla aktar wiesa. Irridu nkomplu nibnu il-pajizi il tagħna rridu nkomplu għaddejjin bil-reformi għax il-multikulturalizmu qed ikompli jaqsam minn nazzjonijiet irridu nsaħħu iktar identità nazzjonali illum qabel għada grazzi tassew l-Onorevoli Balzo għal membri mhux affiljati. Grazzi tassew Sur President. Ma nistawx aħna noqogħdu nistennew u nipretendu li ħansolvu problemi kollha f'sitt xhur, imma nistgħu nipretendu li kollna risposti għal ċertu affarijiet. Tkellimna dwar l-Union for Citizens, l-Unjoni għal-ċittadini, dan kien lan ta'kom, iċ-ċittadini li jimponġuhom fiċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea, li l-Unjoni Ewropea tilħaq l-aspettattivi tal ċittadini tagħha. Dan ma rajniex fil-kriżi tal-migrazzjoni, per eżempju, rajna kemm aħna l-bot anzi miċ-ċittadini tagħna. Fost il-prioritajiet tagħkom kien hemm il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Is-soluzzjoni tal-kwoti ġiet proposta biex ta' parsiet nindirizzaw il-sitwazzjoni imma mhux tassew qed issolvi il-problema waslu mill- u nofs ta' immigranti dan qed jipperikola l-kultura, l-identità u s-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Kien ikun pass tajjeb li kieku ikollna ftehim ma' Turkija biex inwaqfu il-wasla ta' dawn l-immigranti, imma dan ma seħx. Kellna wkoll falliment ieħor ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja l-estensjoni tas sanzjonijiet. Dan ma nexxilux idajjef lil Putin. Dan suppost kien l-am prinċipali tana. Apparti minn hekk istanzjonijiet waslu għal ħsara ekonomika l numru ta' pajjiżi Ewropej. Għalhekk naħseb illi ma kellkomx Presidenta daqshekk ta' suċċess. Grazzi l-Onorevoli Kellam. Il-Presidenza ħad il-Presidenza Lussemburgiza bdiet fuħda mill-ikbar kriżijiet Ewropej. Imma xorta ma maħal paniku u ma ċedieċ, anzi offriet tmexxija eleganti u kredibbli flimkien mal-President tal-Kommissjoni. il-istati membri żar qed ikomplu juru il-pożizzjoni tagħhom soda, l-Estonja li f'sentejn, f sentejn se jkollha l-prezidenza tagħha, ser tieħu l-eżempju tal-Lussemburgu. Per eżempju, fil-qasam ta' ċiber kien hemm żewġ kisbiet importanti. L-ewwel qabel kollox il-direttiva NIS u il-direttiva dwar protezzjoni ta' data. Dawn it-tnejn huma is sinsta ta' ċibersigurta u anka l-integrazzjoni digitali Ewropea. It-tieni jiena kontent illi taħt il-Presidenza Lussemburgiza Eh, tiħdu sanzjonijiet kontra ir-Russja minkejja da kollu li huwa għaddej fis-Sirja u l-Istat Iżlamiku huwa importanti ħafna għal kredibilità Ewropea biex dawn is-sanzjonijiet jinżammu sakemm il-ftehim ta' Minsk jintlaħaq kompletament. U apparti minn hekk hija xi ħaġa pożittiva ħafna li l-Kunsill qed ikompli jappoġġja l fondi ta' investiment u l appoġġja l smes Provajna wkoll nissemplifikaw ir-regoli tal-politika agrikola komuni. Iżda għatfadal sfidi l-indirizzat il-presidenza li għat memx politika agrikola komuni fil-veru sens tal-kelma. Anzi minn flok għanna 28 politika differenti. L-unika ħaġa komuni hija li kulħadd irid jipprova jikseb kemm jista' jkun flus mill-istess riżors Ewropew. Għalhekk il-pak ser ikompli jkun dejjem iktar ikkomplikat iżda nifirħu lill Lussemburgu. Grazzi tassew, Sur Kellam, issa Sur Sant. Fit-tieni nofs tal-2015 il-Presidenta tal-Lussemburgu u l-Kommissjoni Ewropea uriet rieda soda biex tmexxi l-Unjoni Ewropea u toħroġa minn problemi. Iżda fid-dawl tal-kriżi fi Greċja, kriżi r refuġjati għamilna kollox tippruvaw nitfu nar waqt li għadu qed jaqbad. Iżda, l-avvenimenti urew illi il-sistemi tagħna mhumiex adattati għal preżent u ma affarijiet tal-passat. Dawn l-aħħar sitt xhur rajna illi ċittadini tagħna wkoll din jarfu din il-ħaġa meta inti tipprova dejjem tieħu azzjoni wara qatt min tista' solvi l-problema għandna bżonn approċċ strateġiku rridu nindirizzaw il-modelli u mhux il-metodi u mhux il-valuri tagħna. Irrid ikollna disin ġdid għal politika aktar koerenti, nħarsu l-effetti ta' globalizzazzjoni, il-taħlita ta' bejn il-settur privatu pubbliku u l-ħolqien tax xogħlijiet. Grazzi tas-sew Sur Sant. Issa fissem li sijar is-Sur Kerko, President Ministru Sur Juncker nixtieq nirringrazzja l-Presidenza tax-xogħol kollu tagħhom biex ilħaqna. Ftejim fuq il-PNR dan kien wieħed mill files l-iktar diffiċli li ra l-Parlament fl-iktar żminijiet diffiċli u nixtieq nitlob li il-Parlament jadotta din id-direttiva mingħajr kemm jista' jkun m'hemmx għalfejn ikomplu ntawlu l-affarijiet u aktar ma nattutaw malajr, aktar jkun se jiġi implementat malajr. Jiena qed nitkellem ukoll bħala rapporter fissem eh, rapporter ta' relocation mechanism. Għanna Dublin, il-Border Force u Ekri, Iva għanna bżon idea ġodda u għanna sistema bħalissa li hija burokratika u mhux effiċjenti irridu nimplementaw dak kollu li għanna disponibli diġa ħafna mill-problemi li għanna dimna huma r-riżultat ta' falliment ta' regoli implementazzjoni ta' regoli eżistenti. Minajr implementazzjoni sħiħa regoli ma jagħmlux sens nittama li fi xhur li ġejjin nifukaw iktar fuq l-implementazzjoni. Grazzi ta' sew onorevoli Kirkhope issa fisem il gowe is-sur xuntis. Grazzi ta' sew President, grazzi ehm, President tal-Kommissjoni, Prim Ministru. Il-Presidenza ta'kom għal Griegi u għal dawk illi jemnu fid-demokrazija seħħet fi żmien ta' kolb ta' stat fil-Greċja. Matul il-Presidenza ta'kom, il-Bank Ċentrali tagħna kompla jedet il-sistema bankarja fil-Greċja. Sa kellna il-referendum fil-Greċja 62% tal-popolazzjoni irrifjutat li jkun hemm iktar awsterità taħt il-presidenza tagħkom kellna dan il-memorandum ukoll ġimposta l-memorandum li l-gvern tagħna sfortunatament aċċetta dan il-ftehim. U għalhekk wassal għal ħsara li qed naraw qudiemna. Fil-presidenza tagħkom komplejna komplejtu toħonqu il-ċittadini tagħna anke fuq l-immigrazzjoni ma sar xejn, għalhekk il-presidenza tagħkom ma tatix tama lil dawk li jridu iktar demokrazija, iktar solidarjetà, iktar umanità. Aħna ma rridux din it-tip ta' Unjoni Ewropea, iva sitt xhur huma ftit ħafna, imma ma jistax ikun li dan jibqa il-futur tal-Ewropa, ir-razzizmu, il-faqar u li ma nsolvux problema ta' solidarità umanitarja bħal dik li għandna qudiemna. Grazzi l-Onorevoli Bizzotto, illum qegħdin nitkellmu riżultati tal-Presidenza Lussemburgiża illi jiena ngħidilha diżastru b'dawn is-sitt xhur insnidu l-immigranti terroristi il-biża' f'Pariġi u anke f'Kolon. Jiena għalija min ma jagħmel xejn huwa kompliċi. Kellna wkoll il-gvern Lussemburgiż li favorixxi l-kumpaniji multinazzjonali. Dawn kollu implikat anke l-Kommissjoni Juncker għax kien Prim Ministru meta seħħew dawn l-affarijiet, Imma f'dawn is sitxur ma seħ xejn biex ikun hemm iktar trasparenza, xi kredibilità se jkollha l-Kommissjoni Ewropea jekk il-President tagħha huwa xagħat li suppostat jiġi indagat. imiskom tistħu għal dawn l-azzjonijiet tagħkom. Aħna xbajna minn din l-Ewropa li tuża il-banek u l kumpani multinazzjonali xbajna jiena ngħid le għal din l-Unjoni Ewropea li twassal għal ġuħ għal ċittadini tagħna u tkompli twessa il-bwiet ta' dawk li diġà huma sinjuri. Issa fisem l-essendi l-Onorevoli Mamiki. Grazie President. Kollegi, għatmu faċli tkun pajis zaħir, b'mod partikolari meta t-territorju tiegħek jkollu storja komplikata għaliex minħabba fil-ġirin tiegħu. Iżda, l-Lussemburgu la telef dawn l-isfidi u baqa l prinċipali fl-integrazzjoni eh, Ewropea. Fis-semestru preċedenti żgur li rajna ħafna diffikultajiet għaliex il-kriżi tal-migrazzjoni u tal attakki terroristiċi marru għallar. U nittama illi il-miżuri tal-presidenza biex nikombattu radikalizzazzjoni saħħu l-frontieri ser jagħtu riżultati tagħhom. Il-pakkeġġ tal-protezzjoni tal-data, riforma tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Ewropa dawn huma xi ftit mill-riżultati pożittivi li kisbet il-Presidenza. Jien qed dispeċini biss li pajjiżi l-Latvija ma weriex ir-rieda jew ma setax jikseb l-istess riżultati tajbin waqt il-presidenza tiegħu, eh, waqt il-presidenza tiegħu li kienet qabel dik tal-Lussemburgu. Issa fissem il-grupp tal-INF l-Onorevoli Animans. Grazzi il-presidenza tal-Lussemburgu eh, intemmet mm, ħafna xawqad sbieħ palma jispiċċaw kollha u ħafna tabtib fuq l-ispallejn u ħafna ċabċib. U kulħadd jgħid kemm marru tajjeb u kemm kisbu affarijiet sbieħ Iżda, din dejjem tiġri. U fl-istess ħin qed ngħidu l-Ewropa għandha bżonn tagħmel iżjed progress, għandha bżonn Unjoni iżjed maquda u irridu nagħmlu progress foqsma pal pereżempju l-Unjoni Fiskali u affarijiet oħra. Hemm ċertu frustrazzjonijiet kol maħabba l-iskandlu tal-Lux Leaks. Smajna kemm il-darba illi għanna bżon inħarsu il-frontieri esterni tal-Ewropa. Jiena ma nistax nifriħilla l-presidenza għaliex huma biss dawk il muma fanatiċi tal-Ewropa li kapaċi jagħmlu hekk. Nixtieq li kikun nista' nifraħlek iżda ma tajtina l raġuni biex namelek. Fissem is-soċjalisti eh, l-Onorevoli Bressu. Grazzi, President, Prim Ministru, President Juncker, kollegi. Jiena nixtieq nirringrazzja mhux bħal kollegi oħra nixtieq nirringrazzja l-President tal-Lussemburgu għal kollaborazzjoni li bija ħadmet ma' dan il-Parlament u anke għall-impenn u għad dedikazzjoni li allokat għal ċertu prioritajiet tal-Unjoni Ewropea mod partikolari għal ċertu affarijiet istituzzjonali dal-għodu smajna l-min jgħid li hemm bżonn ta' aktar mexxejja Ewropej li jkollhom kuraġġ u viżjoni fit-tul għad-destin Ewropew tagħna u inti sur Prim Ministru dalodu għal darbohra u rejtna dan. Fl-istess ħin nixtieq nisħaq ix-xogħol li sar biex inkomplu inwessaw dimensjoni soċjali tal-Ewropa pereżempju ċertu aspetti soċjali fil-ekonom fil, fil Unjoni Ekonomika u Monetarja dawn l-għannijiet mux neċessarjament intlaħu imma kellna passi importanti l-qoddim u nħedġiġkom biex dan ikompli jisir. Ix-xogħol illi sar biex biex il kustjoni tal-immigrazzjoni tkun waħda iktar komuni kien xogħol importanti ħafna u l-ftehim tal-Ulju kien pass importanti il qoddim biex ikollna politika komuni f'dan il-qasam sabiex il-presidenza li jmiss ikolla t-implementa. Issa li dun komplu nimxu l-qoddim għal politika unika ta' sigurta u ta' difiza komuni. Ma rridux inqas Ewropa imma iktar Ewropa, grazzi sur President. Grazzi fisem li sijar l-onorevoli Tsarneċki. Le, mux jgħatawek, mela fil-kas naddu l-proċedura KHDI, l-Onorevoli Xbab. Grazzi, President, kollegi. Jena nishtiq nifraħ il-Presidenza tal-Lussemburgu għal tlet raġunijiet prinċipali. L-ewwel net. Nifraħlek Prim Ministru li lek u il-personal li kien hemm miegħek dwar il-kompromess illi ksibtu fuq l-istruttura eh, ta' sigurtà fil-qasam tal-informatika tal-Unjoni Ewropea. Forsi dan huwa grazzi għall tradizzjoni antika ta', ta pajjiżek li huwa pajjiż żgħar. Iżda grazzi anka għal ħidma konġunta mal-Parlament u mal-Kummissjoni issa għandna soluzzjoni tajba f'dan il-qasam tas sigurtà tal-informatika, ma kienx faċli ma ksibnija. It-tieni, il-politika fiskali issemmit minn numru ta' kollegi. Naħseb illi saċertu punt il-konklużjoni illi għanna nisiltu hija kif nassiguraw iżjed sovranità tal-istati membri fuq kwistjonijiet eh, ta' taxxa. Għal dawk li kritikaw il-Lussemburgu, jina najdilom attenti għaliex jista' jkun illi tasal ġurnata fil kommissjoni u kol tippanta subaja lej pajjiżkom. Finalment nilqa il-fatt illi ma kienx hemm bżonn laqa għolja speċjali wara l-elezzjoni tiegħek sur Betin. L-Onorevol Lopez Aguilar. Grazzi f'dan id dibattitu tkallimna ħafna dwar dak li nkiseb mill-presidenza. Iżda ma tkellimniex biżejjed dwar dawk il-kwistjonijiet fejn għadna qed inkaxklu saqajna. Kwistjonijiet li għadhom mblukkati fil-Kunsill għal ilhom hemm iżjed minn sena jew iżjed per eżempju d-direttiva tal-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea permess tal-, -tal Eh, dritt penali illi kienet il-Presidenza Lussemburgiża ma rnexxi li x'tagħmel progress fuqha. U għawek kwistjoni prinċipali hija diskussjoni wkoll dwar il-taxxa fuq il-valur miżjud. Il-Konsilj jgħid li dak huwa dritt tal-Istati Membri iżda il-Parlament u l-Kunsill jemmen li dak huwa risorsa prinċipali tal-Unjoni Ewropea u sentenza mill-Qorti tal ġustizja tal-Unjoni Ewropea hekk qalet ukoll li kienet sentenza li ħarġet f'Diċembru li tajt illi il-, -il frodi irrit jiġi kastigat skont il-liġi penali tal-Istati membri. Dan għandu impatt u koll fuq id-direttiva dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Allura, b'din id-dinamika ta' trio sa' mill presidenza Olandiża bħalissa aħna nitolbu illi din id-direttiva ma tibqax imblukkata jkun hemm xi progress. Grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Marijas. Sur President? Din il-kwestjoni ta' migrazzjoni eh, u eh, il-mod kif eh, ġiet indirizzata tal-kriżi tal-Greċja minnaħa ta' Presidenza Lussemburgiża kienet falliment. il-mod kif inqasmu dawn migrant naħseb jiena wera l-falliment tal-Presidenza Lussemburgiża u ta' Sur Juncker falliment ta' sistema. Iva, nafu illi eh, <laughs> fit-Turkija minn kjer ftejim li kiem uh, eh, qed jiġu mod ieħor. Eh, meta jidħlu dawn in-nies dawn jiġu eh, inkoraġuti mit-torok biex jidħlu fl-Ewropa u għandna provi eh, ta' dan. Issa, bil-Frontex ġit li qed ipprova tinħolo, qed nippruvaw ndaħlu mekkaniżmu fejn nkunu nistgħu nintervjenu u naġixxu kontra ir-rieda tal-istati u l-gvernijiet. Naħseb din hija vjolazzjoni għas sovrinta tal-Greċja u naħseb Ħa joħloq eh, sistema ta' proterretorat. Issa, senjura Beres, eh, Iva, Sur Betel, Sur Juncker, Sur President Iva. Partikolarment Sur Betel u Sur Juncker, intom ġejjin minn pajis bispirtu komunitarju għawi, u intom tkellimtu u mobilizzajtu rwiħkom ħafna għalġlieda kontra il-terrorizmu. Il-kwestjoni tal-PNR kienet eh, element kruċjali f'din il-mexja. Imma fl-ispirtu ta'kom ma taħsbux illi irridu nagħmlu iktar eh, u li fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm kooperazzjoni vera bejn is-servizzi eh, tal-intelligence eh, li titqiegħed fis imbagħad nixtieq ngħid li dan wara l 11 ta' settembru kien suġġett prioritarju ta' l-Istati Uniti ma' nafu koll li anki Franza mm, kien jgħid dan is-suġġett ta' priorità Eh, ma xinejdu mbagħad fuq il-finanzjament ta' terrorizmu, per eżempju dawn it-terroristi użaw eh, karti prepaid, eh, ġifieri kieku inti sur Bettel, inti tixtieq li tħalli bħala wirt ehm, it-torċa lil sur Juncker u l-Presidenza Olandiża biex tassew inkomplu naħdmu ħalli ħalli eh, biex ngħidek eh, inkomplu ħallu terroristi jifferixxu fit-territorju ta' L-Onorevoli Kelly. Grazzi, President. Ma ħsibx li ħadda din il-kelma. Mela nitkellem bl-Ingliż. Illi eh, l-affarijiet tajba jiġu minn nies bżar jew osra ġarment japplika lija dan, imma dan jista' japplika anka għal pajjiżi l-essenza qiegħda fil-fixkan iż-żgħar kif ngħidu. Japplika l lussemburgu għaliex huwa pajjiż ċentrali u wieħed għandu pen kbir lejn l-Unjoni, jien nixtieq nifirħilhom fuq il-biċċa xogħol tajba ħafna li għamlu f'dawn l-aħħar sitt xhur. Għamlu xogħol tajjeb f'ħafna oqsma u ħadmu b'mod eh, effiċjenti ħafna. Speċjalment fil-qasam li jiena kont involut fil-ħarsin tal-data, Nistanajt li Laura Wagner li rappresentat il-Konsil kienet konfidenti ħafna, kienet kompetenti, ġusta u soda. U naħseb li fl-aħħar irnexxina niksbu suċċess għax ksibna l-finanzjament dan ir-regolament u kulħadd huwa kontent allura riżultat tajjeb għal dan ir-regolament. Regolament tajjeb u l-iskur ser jibqa' anka fis-snin li ġejjin u l-inizjattiva ta' dan ir-regolament kienet ġiet ukoll mill-Lussemburgu. Grazzi, Onorevoli Kelly. L-Onorevoli Funtuli sandu punt ta' ordni. Grazie, Sor President. B'kull rispett li għandi lejkom, nishtiq ngħidlek li deputati eh, mhux affiljati eh, ma ġewx eh, eletti b'mod differenti mill-kollegi tagħhom Aħna, aħna nafu illi eh, madan kollu qatt ma nirċievu ħin għal-kelma u nafu illi l-ħin diġa' huwa limitat eh, għalina u ma dejjem eh, l-istess gruppi politiċi li jitkellmu aħna eskużi ġifieri naħseb illi din il-kwistjoni tittiġi indirizzata. Skużani, onorevoli, ma kienx hemm talba l-kelma taħt il-proċedura KHDI. L-Onorevoli Balzo għaddej l-kelma dak huwa membru mhux affiljat. L-Onorevoli Mavridis issa. Grazzi President. Joni issa se ndawara fuq xi ħaġa li kollha kemm aħna osservajna f'dawn l-aħħar xhur. Xrajna rajna illi hemm eh, insistenza minn Erdogan, mit turkija eh, li implementa l-idejat tiegħu fuq il-drittijiet umani kien hemm anke attakki indiretti fuq Ċipru u attakki fuq in-nies tiegħu stess qed nirreferi għal Kurdi għal għall-akademiċi fit-Turkija stess. Jien għandi mistoqsija sempliċi Dina hija indirizzata tal-Kummissjoni. Inti taħseb illi il-politiki tagħna ma' Erdogan f'dan l-aħħar xhur kienu effettivi u huma bbażati fuq il-prinċipju l-morali tal-Unjoni Ewropea jew hemm xi ħaġa oħra involuta fin-nofs. Grazzi ħafna, Sinjuri, mela hekk intemmu il-proċedura tal-catch u issa il- Kommissarju Juncker. Sur President, ma kienx hemm ħafna mistoqsijiet l-indirizzati lejn il-Kommissjoni l-ura mux ħaniħu ħafna ħin biex nwieġeb il-ftit mistoqsijiet li saruli. Naħseb li ħafna mill-kommenti li smajna kienu indirizzati lejn il-Lussemburgu. Allura, għal darba, minni ħanajt ħafna affarijiet li nistanajt. Ħan wieġeb il-ftit mistoqsijiet li kena indirizzati l il-Kummissjoni, mod partikolari dawk li għandhom xaqsmu ma' servizz sigrit. Dan huwa suġġett vera u eh, Iva, eh, il-xogħol ta' servizzi eh, segreti jibqa segret fis-sens li aħna ma kunux nafu x'informazzjoni taddi, u x'kooperazzjoni hemm nafu diġà li kien hemm kunsill illi ehm, li kien sar taħt is-sur Verhofstadt ehm, fl-Amerika xi ftit snin ilu ehm, bejn l-Unjoni Ewropea bejn daw kollha affiljati fin-NATO u Imbagħad wara kien hemm eh, ċertu eh, informazzjoni li ġiet żvelata u rajna illi kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni bejn is-servizzi segreti eh, u bejn is-servizzi tal-pulizija. U allura iva, naħseb li rridu forsi naġixxu xifti iktar f'dan is-sens. Imbagħad It-tieni punt fuq il-ġlieda kontra l-finanzjament ta' terrorizmu huwa punt eh, li jeħtieġ iktar attenzjoni aħna ħanippreżentaw pjan fuq dan fuq din il-ġlieda kontra l-finanzjament ta' terrorizmu. Grazzi wissa sur Betel, sur President, zis deputati Ewropej, partikolarment dawk li intervenew fuq presidenza Lussemburgiza l-ewenet eh, fuq relazzjonijiet eh, ma' Renju Unit aħna eh, qed nistennew test aħħari mhijiex kompetenza tal-presidenza Iġviri sasta għal-President eh, Tusk eh, u għal-President Zatwali li eh, ħajjaħdu din il-kwestjoni fidejom. Issa, Sur Papa Dimulus, intom tkellimtu dwar il-problema ta' migrazzjoni fl-imkien ma' oħrajn fl-imkien ma' deputati grigi oħra. Vera, vera illi mux mux l-affarijiet kollha ġew imħarsa imma Pero ivet naraw eh, il-Ġermanja li per eżempju terfa il-pis. Ema, eh, rridu nejdu, rridu nejdu illi eh, hemm il-ħospos, pero il-ħospos mhux qed jaħdmu dejjem mod eh, ideali eh, naraw illi eh, jaħdmu b'mod iktar effiċenti partikolarment fil-Greċja. Maħna ma ħallejniex il-Greċja taqda farrasa, nafu illi l-Greċja u dak kollha f'sitwazzjoni simili kienu frott stazzjoni minn ħatana rajna jekk fil-patasabilità stajniex nallokaw ċertu flus għal għal dan il lanem Iva, eh, senjura Le Pen, eh, kull mamlet 20 minuta, għawnek, ġiviri, kull ma nistan għamel la' kopja ta' diskors tiegħi mux edha għawnek. Fuq eh, tax rulings, aħna stajna navanzaw fuq dan, ħadna konsiderazzjoni dawn it-tax rulings kollan ki fuq dawk nazzjonali eh, imma mbagħad fuq il-punti eh, l-oħra li għamiltu ndirizzajtu partikolarment fuq Lussemburg u minix eh, ħanwieġeb. Naħseb fl-aħħar Sinjura Beres Iva għamilt punt tajjeb li aħna nibqgħu nappoġġjawh ukoll fuq Is-servizzi segreti iva, Sur Junker qal li hemm kooperazzjoni eh, li suppost issir bejn dawn is-servizzi, rridu naraw li eh, nkomplu għadin bil-ħidma, mbagħad fuq il kustjoni ta' deputat eh, Lopez Aguiar il-frodi tal-VAT iva. irrit jieġi min jkommetti dan it-tip ta' frodi li tiġi nfittex. Nixtieq jekk permettu li nirringrazzja lil dawk kollha li faħru l-ħidma tal- tal-gvern tal-presidenza, tal-funzjonari, eh, naħseb eh, li eh, National X ħafna imma mm, sfortunatament hemm problema, problema li aħna tolqotna u tolqot l-Ewropa. Hija kwestjoni bejn ir-reliġjonijiet, bejn iċ-ċittadini, bejn il-ġenerazzjonijiet, ehm, insomma bejn il-faxex differenti. Importanti illi nifokaw fuq il-bini ta' pontijiet bejn bejn bejnietna. Illa li dan huwa tassew dak li għanna bżon. Aussprache ist geschlossen.